għafu għal vot li jmiss għanna il-konferenza bil-video li ħad tiġi live mxandra mill-Parlament Ukren, taraw il-kontraparti tagħna fil-Parlament tal-Ukrajina fuq l-screens tagħhom. Meine Damen und Herren, Es ist Signori. jista' jkun hemm xi ftit sekondi tard fil-kollegament u dak li tajdu intom hawnhekk jista' jkun hemm eh, min jisimaw fuq naħa l-oħra tal-kontraparti tagħna fil-Parlament Ukren xi 30 sekonda jew minuta delay. Ġifiri dan żomm moment tiegħu u għalhekk jekk tixtiequ tagħmlu applaws ta' 30 sekonda tistgħu timlaw il-vojt tajjeb bekk. U dija raġuni tajba biex tif ċabċpuli għal 30 sekonda wara d-diskors tiegħi bħala President. Fidejkom. Sinjuri, issa ngħaddu għal punti tal-aġenda tagħna, eżis kollegi, President Poroshenko, Sinjuri, naħseb li mhux eżaġerazzjoni jekk ngħidu li dan huwa moment storiku. Dal waqt il-Parlament Ewropew fil-plenarja hawnhekk fi Strasburgu u il-Parlament fi Kiev ser jarritifikaw il-ftejm ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina. Żewġ parlamenti li qed jagħmlu dan il-pass fl-istess ħin biftejm. U din hija demokrazija ħilsa ta' vera u determinazzjoni diretta din turi il-demokrazija diretta. Il-ratifika Meine Damen und Herren, die Ratifika. Eżis, Signori, il ratifika ta' dan il-ftejm, ftejm li baqa l-istess, mill-żmien ta' dimostrazzjonijiet paċifiċi fil-Pjazza Majdan fi Kiev baqa kif kien kif kont qed ngħid u din hija demokrazija importanti li ma bħala għad-demokrazija. Min kien jobsor ftit xurilu li kien naslu f'moment fl-Ewropa fejn stajna ikun hemm tibdil fil-frontieri minħabba l-forza fl-Ewropa. Frontieri li tant kienu diffiċli li nibnuhom wara speċjalment il- tini gwerra dinjija u gwerra birda. Min kien jobsor li konna ħankunu taħt attak? Min kien jaħseb li ħajasal żmien fejn dawk li huma aktar b'saħħithom ħaj meċu huma kontra drittijiet ta' ħaddieħor. Ma kenniex gwerra fl-Ewropa minn dak iż-żmien law u dak li qed jiġri issa jaffetwana l-koll. Għal daqstant ippermettu li naħtaf din l-opportunità biex intenni dan il-punt, speċjalment dan il-kollegament li għandna mal-parlamenti mal-Parlament Ukren. Il-Parlament Ewropew dejjem ħares is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajina u kan komplu fuq din it Wir werden dies deshalb tun, meine Damen und Herren, damit der Traum der Menschen in Tajjeb, dann ħanamluħ ħalli l-ħolm tal-poplu kren li tant issiltu għalihom fil-Pjazza Majdan, it-talbit tal-poplu kren jistaw jimmaterjalizzaw u jisiru realtà. Ukrajina demokratika bbażata fuq stat ta' dritt, kostituzzjoni u liġi elettorali riformata, pajis li fih il-korruzzjoni ġi Mneħħja l kollox fejn id-drittijiet in ġenerali u drittijiet tal-minoranzi huma rispettati. Ekonomija li qed titkattar u fejn id-distak fis-soċjetà qed jeb. Inħarsu bekk il-qudiem għal futur biex bekk l-Ukrajina wara l-wedit li kien hemm fil-Pjazza Majdan isiru realtà u naħseb li l-maġġoranza tal-Parlament Ewropew ħajappoġġa l-poplu Ukren propju biex dan il-ħolm jitwetta u jsir realtà. Il-ħolm li beda mill-Pjazza Majdan. Bevor wir nun Tajab Issa, qabel ma ngħaddu għal votazzjoni fil-Parlament Ewropew huwa unur kbir għalija li minkejja distanza grazzi għat teknoloġija nilqa l-President tal-Ukrajna, l-President Poroshenko, biex jitkellem naddilu l-mikrofonu u ħajjatina diskors tiegħu minn Kiev. U wara dan ngħaddu minnu fih l-votazzjoni. Wara l-votazzjoni jien naħatijaj, ser niffirma litra li tgħaddi għal kunsill li għal proċedura formali sabiex bekk nibdow il-proċess li tem dan l-eżerċizzju. President Poroshenko tal-Ukrajina. Nik Josbok. Thank you very much indeed, my dear friend. Grazie ħafna, Aziz Habib, President tal-Parlament Ewropew, Sur Schulz. President, Aziz Habib, ċittadini Ukrenju tal-Unjoni Ewropea. Membri onorevoli, tal-Parlament Ewropew u membri tal-Parlament Ukren. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel qabel kollox għall-applaws tagħkom u anke għall-appoġġ li rejtu għall ukraina Nixtieq ngħid illi l-atmosfera li hawn hawnhekk fil-Parlament Ukren ifakkarni ferm dwar l-atmosfera li kena fl-1991 hawnhekk fejn konna ksibna l-indipendenza. Хто готовий померти за Європу? Min lest li mut għall-Europa? Din hija l-mistoqsija l-anija li issa edna qoddimna u edunna d-dimna riċerkaturi li qed jagħmlu riċerka għall-influenza tal-Ewropa propju fuq il-ħolqien ta' stat. Hija xi ħaġa li hija pjuttost naturali li wieħed jagħti ħajtu biex jissiele tal pajjiżu. L-ewwel mijiet ta' Ukreni li mietu fi frar fejn imbagħad kien hemm 872 persuna li mietu fil-Vant ma mitux biss l ukraina mietu biex l-Ukrajina jkollha post fl-Ewropa. Nibdow mill-tini gwerra dinija ma kienx hemm ġens li ħallas daqshekk qares għal dritt li jkun Ewropew. Għal daqsant nitlobkom jekk joġobkom min wara din l-opportunità ħaj jazzarda li jala il-bibin fwiċ l-Ukrajina, il-bibin tal-Europa, minn ħajkun kontra l-perspettiva ta' sħobija tal-Ukrajina fl-Unjoni Ewropea li aħna l-lum qed nieħdu l-ewwel pass imma l-iktar pass deċiżiv. Matul dawn l-aħħar seba' snin mill-summit ta' Pariġi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina ħejjejna għal dan it-test ta' assoċjazzjoni U għalhekk l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l kulħadd kull min ħasem f'dan il-proċess. Il-uffiċjali diplomatiċi, l-esperti u fuq kollox ukoll iċ-ċittadini li b'mod deċiżiv appoġġawna fil-modija tagħna lejn l-Ewropa. L-aħħar kwistjoni, sibna li kollox kien lest assolutament għal ferma għaliex il-pajjiż kollu huwa deċiżament favur. U l-argumenti ta' dawk li kienu kontra deru verament dajfa. Iżda nar 29 ta' novembru Vilnius fejn il-koll konna qed nistennew bħerqa għal din il-firma il-ħtieġa tal-iffirmar ta' dan il-ftejm kemm dak iż-żmien kif ukoll issa huwa evidenti qudiem għajnejn kulħadd u qudiem għajnejn l-Ukreni. Aħna votajna bħala Ukrajina kontra dak li għamel Janukovic meta reġġa lura il-tren veloċità għolja mill biex l ukrajina timxi lejn l-vant flok lejn il-ponent. U għalek l-lum il-ġurnata rridu nħarsu lejn nfusna u mnimxu kontra il-forzi kemm esterni kif ukoll interni li provaw waqfu dan il-proċess. Jafu li kisbu telfa blaġir tagħhom. Kien hemm il-firmar li propju kien hemm Ġunju f'Brussell u issa llum għandna r-ratifika li ser ikun festa briju mhux biss għalina l-Ukreni imma anke għal l-Ewropa maquda kollha li mingħajr Ukrajina m'hemmx Ewropa maquda. Aħna minna ħatana tagħna ma ċedejniex għal xirikat, aħna zammejna soda brida jibsa u nishtiq nisħaq illi f'dan test lebda paragrafu, lebda virgola, lebda kelma ma nbidlet minn dak iż-żmien law. U huwa test li jien illum. llum. Я ukrajinskomu uredu vġe zaftra zatwerdete. затвердити Għaldaqstant jiena nitlob il-gvern Ukren biex għada idaħħal fis-seħ dan il-ftejm ta' assoċjazzjoni. Eżis ħbieb. L-implementazzjoni hija tassow faċli. Hija libertà tal-kelma, ma jkunx hemm reġimi għal viżi. Għandek klima li tinxaqleb lejn l-aħjar. Kollox jimxi favur l-implementazzjoni ta' dan it-test minn ħatana. U għalhekk Mannix għalfejn noqogħdu nistennew aktar, mannix għalfejn. L-aħħar negozjati li kellna fi Brussell permettawna li inkabru dak li kien hemm fil-ftehim, anzi morna lil lin minn hekk. Ħajkonna trattament preferenzjali sa tmiem tas-sena 2015 il-prodotti Ewropej ħar jidħlu fis-suq Ukren u dan biqbil mal-ftejmiet internazzjonali propju fil-qafas li huwa validu għallum il-ġurnata. Bekk l-Ukrajna ser tkun kapaċi tikkompeti flimkien ma' pajizi oħra, ma' produtturi oħra. Barra minn hekk nixtieq illum nirringrazzja lill-Unjoni Ewropea għal dan l appoċ inkredibli li aħna irċevejna u dan waslu f'moment verament komplikati. Mil-banda l-oħra l-imsieħba Ewropej tagħna iridu biss ħaġa waħda. Ir-riformi. U għalhekk jekk joġobkom iddomux il-proċess. La l-kwistjoni fuq il-gwerra u laqqa situazzjoni politika jistgħu jintużaw bħala skużi biex ma nimxux lejn ir-riformi. U jiena konvint li l-pjan nazzjonali propju għar-riformi sal-sena 2020 ser jiġi prezentat. Flimkien nistaw nwettqu dawn l-affarijiet. Flimkien nisbdu ħabel wieħed, mhux kulħadd għarrasu, ifendi għarrasu, jaħseb fuq nifsu u għal-gvern prezenti u l-parlament li jridu jizbdu ħabel wieħed flimkien u jaħdmu flimkien biex bekk nirbħu flimkien. Jekk kulħadd jagħmel minn tal-inqas tentattiv biex nimxu l-qoddim jekk ikun hemm xi ħadd minn naħa liħor ħajkun qed jimxi kontra b'xi tentattiv firaħ aħna ħanerbħulhom. l ukraina għal daqstant titissir ċentru importanti ħafna kontra il-korruzzjoni bħala liġijiet u aħna ħan proponu propju dawn il-liġijiet fil-qasas ta' buro jew kumitat f'pajjiżna. Dawn huma l-affarijiet li ħadna bħala tal li namlu fil-qafas tar ramifikazzjoni, tar ratifikazzjoni u ta' dan il-proċess. Nemmen li dan ikun laqwa mod biex najdu ċaru tont li aħna bdejna f'Nitrija. Fl-aħħar sekli, fi snin 20, tistgħu forsi tiftakru awtur kren importanti li qal dak iż-żmien tuna l-Ewropa u aħna nifmu li l-Ewropa hija kategorija psikoloġika li tippermettilna nimxu l-qoddim, nagħtu mbottatura lejn il-progress. Illum il-ġurnata qed nieħdu dawn il-passi propju f'din id-direzzjoni. Biex bekk nerġgħu lura lejn din it triq Il-bidu kien diffiċli imma aħna rbaħna u għalhekk glorja kemm lill-Ukrajna kif ukoll l-Ewropa. Шановні друзі, Шановні колеги, нагадаю, що наче треба проголосувати. Це зараз буде просто історична мить. Eżiz ħbib, dan ħajkun moment storiku fejn flimkien mal-Parlament Ewropew ħan nieħdu deċiżjoni flimkien. Eżiz kollegi, nixtieq niproponu li niproponi li issa nivvutaw. Nivvutaw fuq l-abbozz ta' liġi reġistru 0098 għal ratifika tal-ftehim ta' assoċjazzjoni flimkien mal-Ukrajina. Sinjuri, qabel ma nibdew il-votazzjoni kien hemm talba għal votazzjoni nominali u qabel bekk nabdu għal votazzjoni nixtieq nagħtikom xi tarif. Jien minn ħati għajn li qatt ma kien hemm votazzjoni fl-istess ħin ta' żewġ parlamenti f'daqqa fl-istorja ta' dan l-aħħar biex bekk nivvota fuq ir-ratifika ta' trattat. Naħseb li bekk din hija l-ewwel darba qatt ma kien hemm preċedent ta' dan it-tip. Aħna bekk nistgħu nkunu gburin ta' dan il-pass. Deshalb, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zur Abstimmung. Signori, ejja nivvotaw issa. Kollegi? Nitlobkom tieħdu nota tal-fatt li l-kontrapartijiet tagħna fl-Ukrajna diġà votaw. Rajtu r-riżultati fl iskrins tagħkom u issa nixtieq niftaħ il-votazzjoni tal-Parlament Ewropew fuq ir-rapport dwar il-tim ta' assoċjazzjoni mal-Ukrajina. Il-rapport Sarvas Volski. Votazzjoni miftuħa. ħani verifika li l-karta tal-vot tiegħi taħdem jgħid il-President tajjeb wis kollox qed jaħdem wartu tużar kulħadd ivvota, kulħadd xeħet il-vot tiegħu. Iva, mela nagħlaq il-votazzjoni. 535 vot favur, 127 kontra, 35 astenzjoni. Vielen Meine Damen Grazzi, Signori. Ix-xoltana ma jintemxaw, fadlenna votazzjoni oħra, u għalek kontent li verament kontu entuzjasti u votajtu għal dan il-rapport Sarjas Volski. Issa il rapport Moraes fuq il-trattament ta' ċittadini ta' pajizi terzi. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Kollegi, nalaq il-votazzjoni. Ħames 539 vot favur, 123 vot kontra, 33 astenzjoni. Maġġoranza assoluta favur dan ir-rapport. Proset. Grazzi signori. Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, dass Präsident Borussia... Signori, Palma rajtu il-President Poroshenko diġa iffirma dan il-ftejm u rġi ratifikata l-tħol fisseħ u issa jinħan iffirma litra li ser tendadda mill-Parlament Ewropew l-istituzzjoni Ewropea oħra, istituzzjoni oħrajn, li nindika l-om li ratifikajna din dan il-ftejim u nappellaw li l istituzzjoni l-oħra jamlu għamil aktar fis. Das vor Ihren Augen, damit Sie auch sehen, Das ist unmittelbar. Dan se namlu u dimkom il-koll biex bek tistaw taraw bajnejkom li jenet niforma dan dokument. Pienag. Grazie. Pienag. So. Möchte noch jemand das Tajjeb wis. Xtaqt indu lejkom nara għaw xaħat li jishtiq forsi jisprimi ruħu. Le, tajjeb wis mela naġġorna s-seduta. Grazzi. Das sind die Announcements, die ich jetzt mache, ne? Ist das an? Ja? Alles klar. Meine Damen und Herren, wir kommen zu... Signori, kieġobkom, għanna xie aħbarijiet, għanna l-ispiegazzjoni tal-voti. U għal daqstant dawk li ma jishtiqux ikunu għawnek mana id diskussjoni li ġejja, ek joġobkom tistaw toħorġu mill-kamra.